Ibon, we move on to the explanation of votes. Issa ser naddu l-ispiegazzjoni tal-vot. Αιτιολόγηση ψήφου για την κατάσταση στη Λιθουανία μετά την έγκριση του νόμου περί Mela l-ewwel għandna l-ispjegazzjoni tal-vot fuq l-ewwel votazzjoni tagħna ġifieri protezzjoni taż tal-minorenni. Naddu għall-ewwel kelliem. Is Mr. Kellum here? jinsapaw s-sur kellem? Please. Mr. President. Sur President. Grazzi, jina nishtiq nejt li nifutajt kontra din ir-riżoluzzjoni dwar il-Litwanja. Għaliex jina naħseb li din ir-riżoluzzjoni kienet prematura u ma kienieċ reazzjoni bilan ċata għal liġi li għadha ma daħliġ fis L-aktar fil-kontenut oriġinali tagħha. Id-drittijiet tal-bniedem u kompetenza tal-Unjoni. Iżda, f'dan il-każ, dan qed jersaq rib li jikseb il-prinċipju li jikser il-prinċipju ta' sovranità ta' l-istess stati membri. U għalhekk jiena votajt kontra din ir-riżoluzzjoni. Jina wkoll żammejt f'moħħi illi din jista' jkollha riżultat negattiv eh, fuq referendum Irlandiż għaliex huwa eżempju ħażin ta' kif tista' tiġi trattata s-sovranità tal-Istati Membri, grazzi. L-Onorevoli Sonic, Sur President, jina votajt kontra r-rezoluzzjoni għaliex il litwania tista eh, eh, kolla ġestjoni taħan nifissa tal-problema li għanda. Knem grupp speċjali li ser jevalwa din il-liġi li ser titħol fis fl-2010. Jina naħseb illi aħna din nindaħlu wis fil-affarijiet ta' stat sovren. Apparti minn din ir-riżoluzzjoni kien hemm mdaħla opinjoni illi aħna rridu nistaqsu għal opinjoni mill-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali mhuwiex il-kompitu ta' din l-Aġenzija li toħroġ opinjonijiet fuq pajjiżi speċifiċi għaliex din tkun xi ħaġa perikoluża naħseb. Grazzi issa l-Onorevoli Hakin għal-minuta, jekk tinsab hawnhekk. Mela allura l-onorevoli posil tal l-onorevoli ħasil ma tinsabx hawnhekk. Sur President jiena entuzjast tal kostituzzjoni Ewropea u Trattat tal-Lisbona. Jiena wkoll favuri drittijiet tal-bniedem, iżda jiena nemmen li din ir riżoluzzjoni hija daqqa ta' ħarta kbira l-Ewropa. L-aktar bil-metanna referendum tal-Irlanda wara l-bib din qed tuża drittijiet tal-bniedem għal għanijiet ideoloġiċi. Ir-liġi tal litwani m'għandha xejn x'taqsam mal-drittijiet tal-bniedem. Jekk għanda x'taqsam ma' drittijiet tal-bniedem, hija tipproteġi drittijiet tal-tfal tal-Litwanja. Hija ma tiksirx dawn id-drittijiet. Jiena naħseb li dan huwa skandlu ideoloġiċi u l-liberali fin-naħa ta' xellu kawnek użaw din ir-riżoluzzjoni biex jikkompromettu drittijiet tal-bniedem fl-Ewropa.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 illi qed nimmaġinaw li unjoni ta' pajjiżi ħielsa ma xed jiġri issa. Qed naraw issa qed nilabu logħba oħra, logħba ftit aktar sottili, l-Litwanja m'għandix aktar ħielsa qed tadotta liġi għal ħarsin tal-minorenni iżda x'qed jiġri. Din tiġi kritikata. Ma nistawx nindaħlu fl-affarijiet tal-istat. Għaliex dan mhux ser itejjeb il-snin li ġejjin. Ser ikun hemm kummissarju għad-drittijiet tal-bniedem illi ser isaħħa l-intħil tal-Unjoni Ewropea. Dan grazzi għal nies tal-Kommissjoni li waqfu il-libertà tal-pajjiżi. Issa l-onorevoli ħannin għal-minuta. Sur President, Ejjew naraw kif qed jikber l-intħil ta' regolamentazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Brussel irid jindaħal fil-ħajja ta' kuljum taċ ċittadini. Il-protezzjoni tal-munerenni hija kwistjoni sensittiva u etika jekk aħna f'dan il-Parlament naħsbu li nistgħu li nagħmlu leġiżlazzjoni għall-Stati membri x'inhu l-punt tagħhom? Hemm xi limitu għal dan? Jiena nixtieq ngħid illi meta r-Renju Unit kellha din il-leġislazzjoni msejħa Sanction 28, jiena kont l-uniku konservattiv illi opponejta. Jiena kont illi nipromuovi l-ugwaljanza għal persuni omosessuali u civil partnerships. Issa l-bija tal-partit tijaj laħaq din l-opinjoni, iżda jien minix leġislatur tal-Litwanja. In-nies li rridu jaraw din il-kwistjoni fil-Litwanja huma dawk illi jistaw eh, jiġu mwieġba mill proċeduri demokratiċi tal-pajis. Jekk għanna ma nippermettu l-omx namlu dan, ma nistawx nistaw naqbdu nitrasformaw il-Parlament Nazzjonali tagħna f'mużewijiet u nagħlquhom. Grazzi. Issa ser naddu għal mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kriżi fis-settur tal-produzzjoni tal-ħalib. is jaħal minuta. Grazzi tassew, sur President. Jiena naħseb illi il bdiwa tal minn sabu friski u aħna lek adottajna din il-mozzjoni u il qawa Iżda aħna jiddispjaċina illi l-grupp tal-ħodor ma kienx involub fil-tfassil tal-mozzjoni rizoluzzjoni. Jina naħseb dar idu nejdu b'moċċar illi din il-krizi ma tistax tiġi trattata weħida bi proposti minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea. L-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu hija li nżidu il-konsum tal-ħalib biex aħna nipromovi wkoll il-ħazna tas-suq l-użu tal tatrab biex eh, nittimaw il-baqar tagħna jkun jkunem it-tikketjar ċar ukoll. Irridu wkoll nipromovu l-użu tal-ħalib tat-trab fi prodott ti talli kell jina zda dan ma nistax nifmu u nishtiq li l-Kommissjoni tżom dan in konsiderazzjoni u timplementa l-proposti fil-mozzjoni e rezoluzzjoni. L-Onorevoli Nicholson ma jinsab xawnek. L-Onorevoli Slasha. Signori, Nixtieq nispjega il-vot tiegħi dwar il-kriżi fis-settur tal-produzzjoni tal-ħalib jiena astanejt għaliex nafu l-sitwazzjoni f'dan is-settur hija kritika il- prezzijiet tal-konsumatur eh, telaw b-14% iżda il-prezzijiet tax-xiri tal-ħalib naqsu b-30% u ħafna produtturi tal-ħalib issa qegħdin ifqallu pereżempju fir-Repubblika Ċeka l-ikbar produttur tal-ħalib jgħid illi il-15 il-produtturi tal-faċilitajiet tal-ħalib edin jiffaċċjaw falliment. Aħna ma nistax nintervjenu b'istrumenti eh, għal medda qasira ta' żmien dan jista jagħmel distorsjoni tassu u ma jiżgurax istabilta li tkun kondizzjonijiet ugwali għal bdiewa fl-istati membri kollha u mhux biss fis-settur tal-ħalib. Grazzi. Grazzi, issa l-Onorevoli Obermeyer. Grazzi tal-li tajtni l-opportunità li nispjega il votijaj Il-proposta tal-Komissjoni Tamel sens eh, f'termini ekonomiċi. Iżda il eh, waqta ta' prezzijiet nistgħu nitraċċawa fil eh, deklin ta' domanda. Iżda rridu kollu nżommu f'moħħna id-diffikultajiet li qed jiffaċċjaw il-bdiewa alpini tal-Awstrija. il kumpaniji żgħar ma jistgħux jikkompetu ma' dawk kbar fil-Ġermanja. Hemm distorsjoni tal-kompetizzjoni. Jekk nippermettu li dan jibqaddej dan ikun ta' tkissir għall-ambjent rurali kollu, naħseb tistgħu timmaġinaw il-konsekwenzi. L-Onorevoli Borghesio. Grazzi, Sur President f'dawn il-jiem qed naraw fl-Ewropa kollha il-protesta sakrosanta tal-produtturi tal-ħalib. Għal prezzijiet u għal nuqqas ta' interventi tal-Unjoni Ewropea biex tippermetti li konna ġejjeni biex tippermetti li kunem li tikketjar l-aktar tal-prodotti folots tal-ħalib. Aħna fuq l-imwiet tal-konsumaturi tagħna irridu li konna produtturi prodotti friski li aħna nistgħu nkunu nafu l-oriġni tagħhom minn fejn ġejja. U mhux Dak l-imbarazz li jiġi minn pajjiżi oħra, ħalib ta' trapp, eh, li ġib kontrabbandu mill-produzzjoni tagħna. Din il-protesta rajna l-ħalib li qed jintrema u din hija importanti għaliex tappoġġa l-kwalità tal-prodotti tagħna. Aħna jrid ikollna prodotti tajbin, il-ħalib frisk, ħalib bnin Dak il-ħalib illi jien eh, nixrobu aħna tal-Padania, eh, nixorbu ħalib, niftakru fi sakrifiċċju tal-produtturi tagħna. L-Ewropa titteventi dan, il-Kummissarju tal-Unjoni Ewropea eskludiet mill-miżuri tagħha il-ġabon eh, ta' konservazzjoni twila u din hija tal-mistħija. Jiena naħseb illi inti xifti ta' gojist sur Borghezio li qed tixrob il-ħalib mingħajr ma taqsmu mal-President. Kellima li missa l-minuta. Grazzi sur President aħna qed ngħixu fi żminijiet fejn anka pajjiżi eh, sinjuri hemm in-nies li qegħdin jikkommettu suwiċidju dawn huma bdiewa illi ma jistgħux jgħixu aktar. Fil-żewġ rapporti ta' Sur De Castro dan eh, jidher bħala suġġett ta' emerġenza. Aħna rridu nagħmlu xi ħaġa lkoll nafu illi l-butir u l-ħalib ta' trab skumat li bħalissa jinsabu fl-istoks tal-interventi dawn sej sejrin naqsu l-prezzijiet tagħhom fis-suq din qedtejn il-produtturi ta' skala fuq skala kbira mhux dak fuq skala żgħira. Aħna ma rridux ninsew li dawk il-produtturi fuq skala żgħira jridu wkoll jisob ikunu jistgħu ikampaw. Għaliex bekk huma jkunu jistgħu iżidu il-profitti tagħhom, irridu nieħdu konsiderazzjoni il-ħajjiet tal-tan-nies u mhux nobdu biss il-regoli ta' WTO. Jina naħseb jirdu niklu prodotti lokali fejn possibbli. L-onorevole ħennin għal-minuta. Sur President, pal kollha li tkellmu qabli jina naf illi hemm eh, kriżi kbira f'dan is-settur, kull membru li jippreżenta l-bdiewa jafu dan. Iżda l-kriżi hija prodotta tas sistema tal-agrikoltura eżistenti, il-PAK. Din kellha konsegwenzi kbar għal bdiewa fil-parti tiegħi tar-Renju Unit. U mhux biss għal bdiewa tiegħi mal-konsumaturi tagħna dawk li ħarsu l-taxxa, u anke għal dawk illi jaraw il-swieq tagħhom sejrin lura. Aħna qegħdin nimxu fl-Unjoni Ewropea li l-in mis-sistema ta' appoġġ dirett. Aħna issa qed narġgħu mmorru f'din is-sistema, jien nista' ngħidilkom illi il-nista' Renju Unit jafu kif kienet taħdem is-sistema tal-kwota tal-ħalib. tal kwota tal ħalib aħna nistaw naraw il-bdiewa tal-Renju Unit jużaw il-ħalib para fertilizzant, un ikollhom jarġaw jimportaw biex jilħu il-livell ta' domanda tal-ħalib mill-Olanda minn Franza jew partijiet oħra tal-Unjoni Ewropea għanna konna ser eh, nibdlu situazzjoni u issa din il-kamra raġa tiffutat biex narġaw ndaħlu kollox. Fisseħ. Irridu biss nħarsu lejn il-votazzjoni tal-lum u nindunaw fl-maqada tinsab l-Unjoni Ewropea. Issa l-Onorevoli Kamal. il-ġimgħa l-oħra rajna diversi diski tal-Beatles illi nħarġu illum qed niddiskutu il-sistema tal-ħalib. Daw ma tantx li għandhom in-komuni, iżda jekk nikkonsidraw id-diska tal-Beatles back in the USSR, naħseb illi nistgħu nifmu kollox, għanna sistema hawnhekk fejn il-prezzijiet qegħdin jiġu deċiżi mill-burokratiċi u mhux mill-konsumaturi u ħtiġijiet tal-fornituri hawnhekk għandna sistemi fejn il-konsumaturi tiħallsu darbtejn. Darbtejn iktar għal prezzijiet dejjem aktar għoljien għal taxxi dejjem aktar għoljien biex appoġġaw sistema illi ma qalet xejn meta prezzijiet kienu għoljien. Fl-aħħar mandat jiena niftakar lejn l-aħħar tal-mandat Martin Schulz kien qal illi kien hemm demokratizzazzjoni soċjali tal-IPP jien naħseb illi din marret lil minnek. Naħseb illi qegħdin naraw is-sovranizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Aħna qegħdin inħarsu lejn EU SSR. Grazzi. Grazzi l-aħħar koll kellim Nevery Old. Grazzi, Sur President. Aħna naqblu ma' dawk il-bdiewa illi illum qegħdin isejħu għallajnuna. Trid tingħatalhom assistenza għajnuna iżda hemm problema waħda. Lajnuna eh, fuq medda qasira ta' żmien mhix l'aqwa tweġiba, qatt l-aħjar tweġiba anka jekk eh, stmajna diversi stqarrijiet din mis eh, soluzzjoni permanenti u danna fuq sew aħna. Fil parlament Ewropew kif ukoll fil-pajjiżi tagħna l-kol nafu dan. Ir-reżoluzzjoni tgħid biex il-Kummissjoni tadotta miżuri Iżda, aħna qegħdin immorru il-bot mill-proċess antik tal-riforma jina naħseb rridu nirrispettaw id-drittijiet tal-bdiewa u għalhekk irridu niċħdu r-reżoluzzjoni li xdin sejra fid-direzzjoni l-ħażina. Grazzi l-aħħar mozzjoni għal riżoluzzjoni sigurtà tal-enerġija. Hemm żewġ rikjesti għall-interventi l-Onorevoli Baċidis għal minuta. Zis President, kollegi, jina votajt favur għal istil kustjoni tal-enerġija u s-sigurtà tal-provisti fost il-mistati membri tal-Unjoni Ewropea hija importanti. Il-kri l-aħħar kriżi li kellna wrid bil-problemi eżistenti li għandna fis-settur tal-enerġija u l-iktar id-dipendenza ta' xi stati membri fuq provisti uniċi tal-gas. Il-pajjiżi Baltiċi jinsabu f'diffikultà U dan juri li għanna bżon ta' politika tal-enerġija bbażata fuq solidarjetà u d-difiża tal-interessi komuni. Jiena hawnhekk nixtieq l-opportunità biex nirringrazzja l-Kummissjoni Presidenza Svediża tal-li preżentat l-istrateġija tal-Baħar Baltiku għal qed permetta li kun hemm allokazzjoni tal-fondi strutturali b'mod effiċenti biex niksbu komuni. Jina ninsab konvint li jekk l-istrateġija tiġi eh, implementata b'mod tajjeb ser jissir eżempju ta' suċċess reġjonali. Nixtieq nħeġġeġ il-Kummissjoni biex ikolla rwol importanti fl-implementazzjoni tal-istrateġija biex tiżgura illi eh, ma jintrifsux l-interessi tal-membri nazzjonali tal-Unjoni Ewropea. Issa l-aħħar kellim. Grazzi tassew, Sur President, jiena votajt favur din ir-riżoluzzjoni għaliex il-kwistjoni tal-enerġija huwa kompitu importanti dwar solidarjetà fl-Ewropa l-Istati membri jridu jikkoperaw dwar din il-kwistjoni. Il-politika tal-enerġija trid tingħaqad mal-politika barranija tagħna l-Kummissjoni wkoll trid ħares lejn livelli differenti ta' sigurtà tal-enerġija f'istati membri differenti. Meta aħna niġġieldu il-tisħin globali naraw li l-enerġija mill-faham tista' twassal għal sitwazzjoni drammatika mbagħad il-prezzijiet eh, ikollhom prezzijiet għolin ikollhom effetti fuq iċ-ċittadini wasal il-waqt illi jkollna politika komuni Ewropea dwar din il-kwistjoni. Il-Kummissjoni trid tisħab moċċar ċar illi jisser tiġġielet kontra l-egoizmu tal-Istati membri illi ma jaraw l-ebda sogru li jiddependu fuq eh, fornitur wieħed tal-gas, pal per eżempju fuq Russja. Għanna bżon ta' azzjoni u rida politika li tiġi espressa b'mod ċar mill-Kummissjoni Ewropea u l-Kummissjoni li kolla l-karigu ta' dan, grazzi. Sur Matulan nixtieq ninformak illi tista' tista' tagħmel ir-rikjesta tiegħek trid tagħmel ir-rikjesta tiegħek qabel il-votazzjoni. Issa ser inħallik titkellem iżda darba ħarek jogħġbok kun ta' dan. Allura tixtieq titkellem hekk jogħġbok għandek il-mikrofonu. Jiena nixtieq ngħid għaliex jiena spjegajt, eh, votajt kif votajt l-Unjoni Ewropea hija importatur ewlieni tal-enerġija u domanda mistennija li tikber iżda din hija limitata u l-Aġenzija ta' Sigurtà tgħid hija aħjar li konna tiżwieqa ta' rotot u eh, fornituri tal-enerġija li dan ikollu impatt fuq l-Istati membri. Il-proġetti tal-pipelines fir rumanija u l-Bulgarija huma eżempji tajbin ħafna ta' dan. Allura x'irridu nagħmlu? forsi nistaw ikonna pożizzjoni aktar b'saħħita dwar il-produzzjoni tal-enerġija. Meta nitkellmu dwar il-provisti, rridu naħsbu dwar ir-rotot U il-metodi ta' provvista irridu kol nigzbu riżultati fattibli l-gas naturali u alternattiv tajjeb ħafna u għalhekk kiena appoġġajt il-proġett ta' Nabucco. Iżda wkoll it-tiżwieqa tal-sorsi tal provisti tal-enerġija. Din hija idea tajba. Grazzi seduta hija sospiża sa tlieta meta se nitkellmu fuq it-tajfun fit-Tajwan. Grazzi.